ġifiri tal-laqa tal-kapijiet ta' stat tal-gvernijiet li saret. Dan l-aħħar nixtieq nilqa' fostna nagħti merħba li sur Donald Tusk kien nishtiq nistidnek mill-ewwel sabiex titkellem ik jogħġbok. President Schulz, dear members, President Juncker, it's a pleasure to be with you again after... President Juncker, vera u President Vera, pjaċir għalija li għatawnek eh, eh, wara xar lan ta' summit u għalli nikkonsultaw mux ninnegozjaw il tagħna kienet eh, għasira ir-riżultat ukoll importanti li eh, dan is-summit sar fl-isfond tal-ġrajiet li evolvow ruhom malar l-ewwel punt l-Ukrajina kellna skambju mal-President tal-Ukrajina Petro Poroshenko ingħaqad magħna sabiex nippreżentaw il- waqfin mill-ġlied ta' Minsk sequsa sabiex jippreżenta x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiż aħna ringrazzjajna l-Kanċellier Merkel u l-President Hollande għall-isforzi li ħadu sabiex jinkiseb il-paċi kif ukoll il-taħdidiet li saru f'Normandija u aħna u koll dan il-ftejm fragili tajniħe la poċtana imma bil-galbu l-Unjoni għadha tittama għal paċi għall l-indipendenza sovranità u l-indipendenza integrali territorjali tal-Ukrajina jistaw jiġu storja mill-aktar fis possibbli imma nibqaw xettiċi li il-ftejm ta' Minks ta' 2014 ma ġiex onorat. Id-dibattitu fost il-mexxejja foka fuq kif nistgħu napoġaw l-implementazzjoni tal-ftejm ta' plaċi l-ġdid. Jekk dil-ħaġa mhux ħassir realtà mux xa noqodu l-ura se nieħdu il-passi meħtieġa il-waqfin mill-ġliet li suppost daħal fis-seħħ f'nofs il-lejl fil-15 ta' frar ġi miksur iktar minn 800 darba skont l-OSCE. Jiena jgħat f'kuntat ma' kanċellera Merkel u l-President Oland kif ukoll mal-mexxejja kollha l-Unjoni Ewropea tibqa' maquda fuq dil kustjoni sanzjonijiet addizzjonali għadhom possibbli għanna nkunu lesti għal kull żvilupp kemm jekk ikun tajab kif ukoll ħażin. Membri distinti fit-12 ta' frar il-mexxejja fakru dwar l-attakki terribli f'Pariġi li qatlu 17 il-persuna. Aħna mpenjajna ruħna lejn pjanta ħidma ġdid għal kontra terrorizmu kif hemm u dan huwa miktub fil-istqarrija konġunta li ġiet data ta' il-dan il-pjan jitlob l-Unjoni Ewropea tagħmel dak li diġà tagħmel fil-qasam fil ta' sigurtà interna. Imma għanna bżon aħna namlu affarijiet speċifiċi b'mod aħjar u iktar malajr, per eżempju li nużaw aħjar l-arranġament ta' sigurtà ta' Schengen jew inkella li nirrevedu eh, regolamenti għall-armi tan-nar L-attakk fatali reċenti ta' Copenhagen jisħaq eh, fuq din il-ħtieġa dawn l-attakki kull ma għamlu dawn saħħu determinazzjoni tagħna li niġildu kontra kull tip ta' estremizmu terrorizmu. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nesprimi l-kondoljanzi tiegħi u l-appoġġ li Danimarka, l-poplu Daniż u l-familji raba tal-vittmi għalkemm il-Libja ma, ma kienx fuq il-aġenda ta' dan il-Kunsill eh, informali il-ġrajiet terribli u perikolużi ta' dawn il-pajis u mal-axħar raġuni konvinġenti dwar il-għala rridu nindirizzaw dan il-pajis. Kwistjoni iva l-Gvern Nazzjonali ma xorta waħda imma importanti fejn nistgħu nappoġġaw lil xulxin u fejn l-azzjoni komuni Ja vitali f'dan ir-rigward vera nilqa il-progress reċenti li sar sabiex jerġgħu jibdew in-negozjati fuq ftehim tal-Unjoni Ewropea fuq il-PNR. Mandi lebda dubju li b'mod effettiv nistgħu nħarsu s-sigurtà taċ-ċittadini mingħajr ma naqsu id-dritt tal-privatezza. L-għajnuna tagħkom fuq din il-kwistjoni hija vera kruċjali u għandha ħafna valur. Il-Kunsill Ewropew se jerġa' jiddiskuti din il-kwistjoni fost affarijiet oħra f'Ġunju. Imma sa dakinhar il-pajjiżi se jaħtu wiċċhom ma' din it-teddida flimkien b'mod determinat dwar il-Greċja l-laqatana ta' frar ma kienx il-moment il-kurret għal negozjati mhux koordinati fuq il-programm tajnuna l-Greċja. Smajna mill-President tal-Eurogroup tkellem dwar il-qada twali fid-diskussjonijiet mal-Greċja. Aħna il-għajna e, il-Prim Ministru Ċipras para membri tal-Kunsill Ewropew li tana l-opinjoni tiegħu fuq is-sitwazzjoni qbilna li taħdidiet se jitkomplu fuq livell ministerjali ħalibek nistgħu nsibu bażi tajba. Mandi l-ebda dubju li dawn l-affarijiet sa jisir. Il-kontatti mill-qrib se jisiru u dana jis, dana fil-prinċipju inkisbu fil-Eurogrupp ta' nar il-ġimma. Jiena ħadd gost nara li l-Ministri tal-Finanzi għalu iva l-pjaniet ta' riforma tal-Greċja l-biraħ. U aħna konsidrajna wkoll fil-qosor l-futur tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika, aħna rridu ntejbu il-tfassil tal-politika ekonomika fi żona euro u l-awturi tal-erba eh, presidenzi eh, u dan ir-rapport eh, kienu fil-kamra. Għalek kien il-moment ixraqsa sabiex niftu din il-diskussjoni. Il-President Juncker prezenta analizi tal-isfont u mistoqsijiet li rridu nsibu weġiba li jom jek nixtiqu niksbu l-governanza ekonomika. Punt wieħed huwa ċar ħafna wara d-deċiżjoni reċenti tal-Bank Ċentrali Ewropew il-prioritajiet sabiex aħna nagħmlu l-ekonomija nazzjonali iktar kompatibbli mal-Unjoni Monetarja dan ma jistax isir eh, Brussell imma permezz ta' eh, li eh, nisiħosu għam sidin tal-reformi ekonomiċi fuq livell nazzjonali. Kollegi, Issa aħna qed inħarsu l qudiem lejn il-Kunsill Ewropew ta' Marzu fil-ġimgħat li ġejjin aħna nsegwu din is-sitwazzjoni fil-Ukrajina u Libja ħanamlu hekk kuljum. Is-summit ta' Marzu dan ħajkun mument sabiex nirkonsidraw ukoll eh, id-bassir strateġiku għal ġara tagħna fil-vant u fin-nofsinhar. komplin niddiskutu l-ekonomija Ewropea, ovvjament se nifukaw fuq kwistjoni li għavera ribta eh, rib u importanti għalija kif ukoll għal dan il-Parlament li jekk se jkun hemm ħtieġa urġenti għal għall-Unjoni Enerġetika ġifiri, le, ħanufukaw aħna fuq din il-ħtieġa urġenti. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel progress hawnhekk. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Ratspräsident. Das Wort hat jetzt im Namen der Kommission Herr Präsident Juncker. Grazie Hafna. Fissemmi l-Kommissjoni Ewropea Juncker, President Juncker. Colleagues, le Conseil euh, du 12 Kollegi, il-Kunsill Ewropew ta' 12 ta' frar ma kien kunsill informali lek eh, ma teħdux eh, deċizjoniet na li konsil kien wieħed utli imma minn kejja il-fat li ħabbarna li dan il-konsil ħaj jissir qabel id-data ma kienx eh, vera kwistjonijiet imqan lin u problemi konna vera effiċenti. Diskutajna ġlida kontra terrorizmu għamek aħna qbilna li il-ftejm ta' Schengen dan il-ftejm mux problema. Schengen u din iż-żona tweġiba għal problema għalhekk għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni aħna mhux ħanbidlu l-ftejmiet ta' Schengen, ħan jaraw dawn l-idejat. M'għandniex nieħdu deċiżjonijiet wis malajr vizavi Schengen, it-tweġibijiet tat terrorizmu għal kontra terrorizmu ma nistawxek hekk noħorġu bihom bla doċ, ma ntkomx tinsow l-iżballi li saru minnaħa tal-Istati Uniti eżatt wara l-attakki tal-11 ta' settembru, irridu nibqaw kalmi, irridu nieħdu azzjoni serja. Ekk għamilna aħna pereżempju bir-Reġistru Uniku Ewropew għal PNR, hawnhekk nixtieq nagħti l lill-Parlament Ewropew talli qabel li ħajjirrevedi ftejm li jintlaħat mill kumitat partikolari. Nixin nirringrazzja li l-ek sur president mod partikolari tali għax inti għamil tal-mutijak biex sabiex tassigura li għal-parlament il-kumitat tijo u l-membri sabiex jintlaħaq ftejm u sabiex naviċinaw il-pożizzjoni tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem vera importanti rridu nieħdu azzjoni malajr kemm jista' jkun. Fil-Kunsill Ewropew ta' Ferrar aħna tkellimna dwar l-Unjoni tal-Enerġija u dal-għodu l-Kummissarju Ewropew għadha ta' deċiżjoni. Jiena dejjem emmin tal-kemm qatt ma ppratikajtu dan li fil-bidu tal-mandat tiegħek inti trid tniedi il-proġetti l-iktar prinċipali kif kif għamiltek fil-passat si naħseb kont nikseb riżultati jitjeb imma President jiena nixtieq li l-proġetti l-prinċipali l-proġetti li qed jirreflettu il-prioritajiet tal-Kummissjoni nixtieq li dawn il-proġetti jitlu fis-seħħ minnu fih għalhekk ksibna ftehim fuq Green Paper fuq e, is-swieq kapitali tal-Unjoni jena friggi ma tantx eh, jaqbel mal l-ideja ta' Green Paper Blue Paper dawn il- kustjoni ta' dawn il-koluri differenti isnat netkelmu dwar uh, il-partiti hawnhekk Filip, per eżempju, um, ma tanċob il-kulur blu, għalek aħjar ikolna kulur aħdar. Aħna qbilna u koll fuq l-unorna tal-enerġija dwar il-trasparenza fil-metodi ta' ħidma tal-Kummissjoni. Aħna konna aktar ċari u ċarajna l-affarijiet aħna għandna intenzjoni li ħaniħdu deċiżjonijiet meħtieġa li għandhom x'jaqsmu mas-suq uniku digitali deċiżjonijiet li ħajtieħdu f'Mejju. Ġifieri l-proġetti l-prinċipali dawna imbdew. Dejna naħdmu fuq u l-inizjattivi kollha rilevanti ħajjiġu pubblikati wara xulxin fil-Kunsill li President Tusk kien il-President tiegħu, aħna nippreżentajna l-opinjoni tagħna fuq il-kriżi ekonomika u l-kawżi tagħha aħna wkoll tajna kwistjonarju lill kollegi tagħna fuq il-kwistjonijiet il-prinċipali għall futur tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Abżawni u għaluli li kelli bżonn naqra l fatt li kelli nizbessini dwar il-fat li kull ma mill saqsejt mis-soqsijiet, imma eh, jekk ma saqsix mis-soqsijiet imbagħad mhux ħassib eh, x'inhu ma tweġibiet u jiena xtaqt nisma'hom dawn it-tweġibiet u xtaqt li jkollna dawn it-tweġibiet fuq l-Unjoni Ekonomika Umanitarja jiġifieri inti trid tistaqsi l-mistoqsijiet u aħna se nistudjawhom dawna flimkien ma' l-President Dajsu Blum, il-President Tusk u l-President Draghi fil-ġimgħat li ġejjin u aħna ħan involvu l president tal-Parlament Ewropew mill-aktar qrib possibbli kemm huwa possibbli. Nixtieq nisħaq li dan huwa rapport minn erba' presidenti. U aħna se ninvolvu Martin Schulz ukoll hawnhekk dan mhux rapport għall-istituzzjonijiet plus il-Parlament Ewropew. Le, ħidma personali u kif għamlu l-presidenti kollha ta' qabel irridu nifukaw fuq l-idejat tagħna mhux l-idejat ta' l-istituzzjonijiet. Jiena qatt ma żammejt b'dibattitu fil-Kummissjoni Ewropea. Sur Draghi huwa indipendenti u jihu azzjoni skont kif eh, jarromu l-affarijiet, il-President Tusk ukoll ħajamelek fil-Kunsill, imma dan huwa rapport fejn riflettejna tajna riflessjoni tal-vizjoni eh, ta' ħames presidenti tal-Unjoni Ewropea u vera qed nieħu gost li l president tal-Parlament Ewropew ħajkun involut dan l-eżerċizzju dwar il-pjan ta' investiment. Eh, pjan li inħata ismi. Taġobni. Jirrobni dan il-fatt, għanek nixtieq nagħti ġieħ lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat tiegħu eh, u l-Kumitat tiegħu l-rapporters li għamlu xogħol vera eccellenti. Sur Fulin xul Hernandez u kol ħadmu bir-raqsa biex jippermettu l parlament Ewropew jieħu deċiżjoni fuq dan il-pjanu fuq it-test leġislattiv. U għet eh, jippanaw li dan jissir mux iktar tard minn ġulju. U eh, Deċiżjoni parlamentari tittieħed sa Ġunju President nix infakkar lil membri li aħna għażilna il-metodu komunitarju ta' dan it-test. Iva, il-Konsill u l-Kommissjoni setgħu ħadu d-deċiżjoni weħedhom imma inwedkom li l-Parlament bħala parti mill-metodu komunitarju se jkun involut. Għalhekk dak li aħna għamilna fuq din il-kwistjoni partikolari u speċifika. Illum il-kolleġġ tal-Kummissarji ħadu deċiżjoni fuq l-aspetti budgetarja li qed jolqtu stati membri partikolari, mhux stat membru wieħed biss, imma qatt ta' stati membri issa l-pubbliku in ġenerali. U l-Parlament ukoll qed jiffokaw fuq Franza, imma llum aħna ddeċidejna li se nitolbu l-Franza ħalli naqqas il-deficit strutturali tagħha fl-2015 bi 0.5% dan il-mod imma minħabba fek il-gvern Franċi se jkollu bżonn ibidel il-budget tiegħu tal-2015 se jkun hemm bżonn ta' bidla ta' 0.2% u il deficit strutturali irrid ikun 0.5, 0.8, 0.9 fil-2016. Aħna tajna perjodu addizzjonali ta' sentejn lil Franza imma aħna poġġejna iktar pressjoni fuq dawk l iżvilanċi makroekonomiċi. Franza tkun taħt il-monitoraġġ ħad instab taħt il-monitoraġġ imsaħħaħ. U il kommissjoni għalhekk ħatu toqgħod iktar ta' Franza u aħna ħan nistudjaw il-budgets tagħhom. Għalhekk irridu naħdmu se namlu li nistaw, ma, ma nistawx namlu da kollox li intkom qed titolbu minna, imma aħna t-nittamaw li ħankun nistaw niksbu l-appoċ tal-Parlament Ewropew għax minnajr il-Parlament Ewropew il-Kummissjoni Ewropea ħad tispiċċa mingħajr għajnejn minnajr widnejn, ġifiri tridu tagħtuna għajnuna sabiex nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna, Sinjuri. Aħna Nistaw issa naddu għad-diskussjoni, niftaħ id-diskussjoni, iżda qabel ma nibdew diskussjoni nixtieq nagħmel żewġ aħbarijiet minn ħadd jgħidha. Minna tħanoqgħod ħafna attent għal ħin minħabba li jiena jintlabt mill-partiti politiċi illi għanna nżommu mal-ħin li għanna punt importanti li rridu niddiskutu wara dan il-punt. Jena soltu nkun ġenerus ħafna jista nixtieq illi nkun stret ħafna illum f'din id-diskussjoni. Apparti minn hekk, jiena lanqas ma ħan ippermetti li ħajkonna proċedura ta' KGDI u lanqas ma nista' naċċetta l-ebda talba li intom il permezz tal-karta il-blu. Jiena nixtieq ngħidulkom ukoll li aħna fl-istituzzjonijiet tagħna aħna jkollna ħafna staġjers illi jaħdmu hawnhekk għal perjodu qasir ta' żmien l-istaġers tal-Parlament Ewropew labu futbol kontra l-istaġers tal-Kummissjoni Ewropea għaxra bwieħed ġew rebħu l stagġers tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li dan għandna inħabru fil-preżenza tal-President tal-Kummissjoni. Naf illi inti President eh, Tusk inti kontilab il-futbol ukoll. Ma nafx eh, issa allura kif ħajirna xilhom uh, eh, jilabu l stagjers tal-Konsil. Nibdew bis-sur Javolski. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli. Illom ilu ġematajn bis li għaddew minn min dukenna il-laqat tas-summit. L-affarijiet jinbidlu u għedin neħxu ħajja maġna iżda nżidu żewġ punti mal-agenda. L-Ukrajina għadha taħt l-attak u il-punt tal-kriżi fil-Greċja. Dawn għanna tlet suġġetti għallura illi jirrappreżentaw tad-dida għal-valuri Ewropej. L-inċident ta' fuq Charlie Abdo dan kien verament teddida u aħna ħriġna bi pjantazzjoni kif ħabbar il-President Tusk dwar it-tieni punt il-kriżi tal-Greċja aħna eh, fil-fatt ħdimna ħafna fuq l-impenni li għandhom jihdu l-istati membri. Għanna l-istess regoli kol fuq responsabilta fiskali, sa fl-istess ħin aħna għanna responsabilta u kol fl-imkien ma l-prinċipju ta' solidarieta fil-kas tal-Greċja. U aħna verament irnexxirna namlu passil d-dim fil-kas tal-Greċja kif jider illum mill krim tas sur Juncker. U l-Ukrajna fil-fat huwa xieda tal-valuri tagħna Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq każ ta' terrorizmu fuq każ ta' eh, falliment tal-ekonomija. L-Ukrajina qegħdin jibdlu l-frontieri bil-forza u bil-ksur ta' liġi internazzjonali. Aħna nafu illi il russja qiegħda tagħmel tan kollu Aħna aħna ura ħanamlu politika li hija bbażata fuq il-valuri tagħna ħankunu iktar leali lill prinċipji tagħna ħalli naraw illi jkun hemm iktar paċi aħna qegħdin nagħtu ċans permezz tal-ftehim ta' Minsk. Iżda rridu nimponu iktar sanzjonijiet ekonomiċi fuq l-aggressuri u nipermettu li l-vittmi sabiex jipproteġu ruhom aħjar qudiem daw l-aggressuri u nipproteġu iktar il-liġi eh, prinċipi tal-liġi internazzjonali, il-dritt il wieħed jiddefendi ruħu, il-dritt tal-protezzjoni sabiex nagħmlu dan aħna rridu nkunu b'saħħitna u maqudin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa' Soċjalisti Demokratiċi għanna s-Sur Pittella. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja ħafna lill president Juncker. Nirringrazzja tal-li ħabbar dokument dwar il-ġejni tal-Ewropa li ħajkun iffirmat mill-ħames presidenti. E, kieku xi ħaġa mingħajr l-appoġġ tal-Parlament Ewropew kienet tkun xi ħaġa li ma kienieċ tkun ġusta. Importanti li l-Parlament Ewropew ikun involut kemm għal valuri li tista' toffra din l-istituzzjoni u anke għal valur tad-demokrazija. Issa dwar il-Greċja jiena naħseb li l-ftehim li ntlaħaq kien ftehim pożittiv Apparti minn hekk aħna rridu nġelu lil kulħadd jifhem illi r-riżultat tal-elezzjonijiet għandhom ikunu irrispettat. U illi ma nistgħux naħsbu fuq eh, fil-fat kondizjonijiet differenti. Jina fil-fat naf illi jekk joġobni u ma jġobnix dan il-gvern ġdid, xorta waħda jizisti, rridu kol naħsbu fuq is-sens ta' din il-politika ġdida u rridu naħsbu wkoll il-gvern issa ikun rrid ikun operattiv u rrid jgħaddi mill-propaganda għal fażi ta' azzjoni konkreta għanna bżon ta' proċess ta' riforma serju illi jirrigwarda riformi fuq livell soċjali, fuq livell ekonomiku, ġida kontra korruzzjoni, kontra l-evazzjoni ta' taxxa, fuq dan kollu ibbazaw u ukoll is-seta li huma jimplementaw riforma. Mela l-politika tal-Vant u l-Ukrajina. President Tusk, inti ħabbart dan il-ftejim li kien pjuttost fraġ li iżda mnalla għanna dan il-ftejim u importanti li nipponu ktar pressjoni fuq ir-Russja u namlu da kollu li għanna namlu ħalli beg verament nifukaw fuq dan il-waqfin mill-ġdid illi għandu jkun waqfin mill-ġdid konsolidatu li jista' jwassal verament tal-paċi. Il-kas tal-Libja. Grazzi, President Tusk, minħabba li inti fakkajtna fuq il-Libja. Il-Libja tirrappreżenta situazzjoni urġenti ħafna u jkolli ngħid li verament mhux qed nagħtuha l-attenzjoni li tixraq ilha dan eh, il-kas tal-Libja jirrappreżenta teddit għall-Ewropa kollha u verament irridu nifukaw fuq l-iktar punti importanti u żgur li Federica Mogherini, rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea, tista' tagħti l-iktar tweġibiet importanti. L-integrazzjoni, il-Lampedusa, aħna nafu bil-proġett Triton jew Triton tgħidlu li trid, iżda jiena naħseb li rridu nippruvaw naraw li Mare Nostrum ikun proġett Ewropew ejja naraw illi il-ġida kontra il-terrorizmu per eżempju, ejja ma neħlux fuq il-PNR, inkomplu għaddejn l-qoddim il-PNR mhuwiex bizzet sabiex aħna nelbu l-problema ta' terrorizmu, hemm bżonn illi nagħmlu ħafna iktar affarijiet u nittama li ħarnexxielna. Grazie, Sur Pittella. Issa nisimaw Onorevoli Morvaj, eh, għanna point of order. Iva, President, kif ktibt lilek, inti mandekx dritt tbiddel unilateralment l-agenda li ġiet aċċettata mill-laqa u f'din l-agenda hemm catch the eye wara dan id-dibattitu. Inti għandek raġun, Sinjura Morvaj, jina mandiġ dritt nbiddel l-agenda unilateralment, jina ma miltux dan Ir-regola 162 paragrafu 6 u 7 jirrigwardaw ir-regoli tal-catch the eye u tal-blue card u hemm miktub hemmhekk illi il-ħin illi ma jiġix jużat uh, bid-dibattitu jista' jiġi użat bil-catch the eye jew bil-blue card. Maċ fil-bidu tad-dibattitu li m'għandniex żmien, m'għandniex ħin għal dawn iż-żewġ eh, proċeduri. Dawn jistgħu jiġu użati jekk ikun hemm biżejjed ħin imma inti tista jekk trid taqla taqra ir-regola 162 paragrafu 67. U sta nisimgħu mis-Sinjura Fottuga mill-ICR. President, jiena kelli ħolma. Fil-fatt kienet ħolma fuq l-Unjoni Ewropea tal-isperanzi tiegħi u tal-istennija tiegħi. E, Unjoni Ewropea ta' ħafna snin ilu kienet tkun kieku skambju ta' opinjonijiet mal-president tal-pajizi vittmi l-ewwel u mbagħad diskussjonijiet fost il-kapijiet tal-Unjoni Ewropea l-adozzjoni tal-mandat ta' negozjar. <clears throat> u dan il jati seta' l eh, lill-autoritajiet bit-trattat tal-Unjoni Ewropea biex jidnegozjaw u jiddeċidu jinnegozjaw. U minn flok xanna? Għanna il-format ta' Normandija ifisser dan xi fisser. Nuqqas ta' parteċipazzjoni kemm tal-awta ta' rappresentanti u li president tal kunsil president tal-Kummissjoni. U rizultat x'inhu? u l-appoċ tagħna. Appoċ mingħajr rizervi waqt il-G7, waqt il dibattitu tal tal-G7. Bla dubju, aħna għanna problema għonek kbira, mux bis konflitt imma gwerra sħiħa għanna noqqas għonek ta' eh, ta' liġi internazjonali, annessazzjoni ta' pajis sovran u n-nuqqas ta' deċiżjoni minn naħatana irridu nafu, irridu irridu nifmu li il-Federazzjoni Russa ma irrispettax lebda ftehim illi intlaħa fuq l-Ukrajna. Però kajja da waqt il-Kunsill informali id-deċidejna ma niddiskutux sanzjonijiet ulterjuri. U dan xi fisser? Ifisser illi Minsk 2 qed jifriza il-konflitt. Irridu nimxu il-qoddim u rridu nadottaw deċiżjonijiet iktar rigorużi biex natu deċiżjonijiet l unjoni Ewropea. Jiena napprezza il rizultat illi għajdu li xinu il-riżultat tal eh, kunsil eh, formali fuq il-miżuri antiterrorizmu u dawn inkludu anki il-miżuri fuq id-direttiva PNR. Dan huwa importanti ħafna. Aħna fil-grupp tagħna politiku iddiskutejna din il-kwistjoni, impenjajna ruħna ħafna. Il-Greċa hemm żewġ naħat tal-problema. Bla dubju aħna Tkellimna ċar fid-diskussjonijiet tagħna man ċittadini tal europa fuq il-konsegwenzi tal-Unjoni Monetarja, però rridu niftakru wkoll illi l-accettazzjoni tal-Greċja kienet deċiżjoni politika kif ukoll l-Unjoni Monetarja u ma stawx aħna namlu ta' parsi illi eh, nitkelmu biss fuq kwistjonijiet ekonomiċi. Il-President jinterrompi l kellima Issa nati il-mikrofonu lil president tal-Liberali Sur Verhofstadt. Grazzi President, jina l-ewwel net nishtiqna nirreagġiċi għal dak li għal president Juncker fuq il-PNR. Aħna ma marġajna lura fuq xejn fil-Parlament. Aħna adottajna Rizoluzzjoni b'maġġoranza kbira u dan huwa ċari li l-PNR iriduh fuq livell Ewropew. U għal din ir-raġuni aħna qed nitolbu l-Kummissjoni toħroġ bi proposti fuq in-neċessità u fuq il-proporzjonalità ta' dawn tal-PNR, dawn huma prekondizzjonijiet qed nitolbu anki li l-Kunsill jagħmel xi ħaġa biex nimxu quddiem qudiem fl-adozzjoni ta' direttiva tal-protezzjoni ta' data personali. Għal daqstat mhux aħna li rridu Maħniex aħna li rridu nirrevedu l-pożizzjoni tagħna. E, l-istituzzjonijiet kollha, tliet istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, e, il-Kunsill u l-Parlament ukoll. Umbat e, wara l-Parlament ikun jista' jimxi hemm il-progress, però rridu nagħmluh da flimkien mhux separatament, indipendentement minn wieħed mill-ieħor. Xtaqt ngħid xi ħaġa anke fuq il-governanza ekonomika. Jien naħseb Sur Juncker li inti il-produċejt dokument tajjeb. Mhux biss aħna neħejna l-idea tal-arranġamenti kontratwali ridikola illi na naħdmu fuq uh, sentej illi il-Kummissjoni tilħaq ftejn mal-pajjiż fuq il-performance. Għandna bżonn ta' approċ differenti lejn il-konverġenza globali fl-Unjoni Ewropea u fil-żona euro. <clears throat> Jiena naħseb li dan huwa l-approċ ġust. Umbagħad it-tielet punt illi ġi diskuss f'dan il- uh, Eh, kursil informali kien fuq il-Greċa. Naħseb sur Tusk li kienet deċiżjoni tajba illi tajnijom erba xhur oħrajn, għax wara kollox dan huwa riżultat tal-ftejn mal-Greċa illi huma f'dawn l-erba' xhur jistgħu jiddeskrivu riformi li jixtiequ jagħmlu. Kienet deċiżjoni aqlija. Però jina naħseb li verament jagħmlu eh, riformi evażjoni fiskali, din ħaġa tajba għandhom jagħmlu proposti fuq il-korruzzjoni, ma dan mhuwiex biżejjed. Jiena ma kontx ma ġejtx impressjonat bil-livell tal-gvern Grek ta' ftit hemm ħafna affarijiet xi x'isiru, pereżempju niftħu l-professjoni ta' żgħażagħ innaqsu settur, eh, namlu downsizing ta' settur pubbliku, anki dawn huma azzjonijiet huma neċessarji fil-Grezja. U anki illi nittrasformu l istituzzjonijiet eh, eh, pubbliċi namluhom privati. Naħseb illi issa wasal il-moment biex nistennew il-proposti sħaħ minnaħat tal-gvern Grik. Imma jien naħseb li deċiżjoni kienet tajba illi nistennew erba snin ma kienx ikun possibbli bħaġa eh, bħal din jessir 50 ġranet jew ġimgħat. U mbagħad fl-aħħar President ixtieq jitkellem fuq il-kwistjoni tal-Ukrajina. Il-kwistjoni hija illi tmimmi darba eh, il-ftejim eh, ta' Minsk 2 ġi miksur. Irridu nirriflettu fuq dan. Għalix? Irridu nistaqsu jekk l-istrateġija tagħna lejn Russja hijiex l-istrateġija ġusta. Huwa jidħol fil-Krimea u aħna nirreaġixxu. Huwa jidħol fil-provinċi tal-Vant tal-Ukrajna u aħna nirreaġixxu. Huwa jikser il-ftejim ta' Minsk tnejjem u forsi aħna se nirreaġixxu. Aħna naħseb li rnamlu kontrarju. Irridu aħna niddeċidu issa fuq sanzjonijiet ulterjuri Eh, sanzjoniet ekonomiċi mhux jitħlu fisseħ minn immedjatament imma rridu ngħidu lir russi jekk intkom tiksru eh, dawn il-ftejmiet dawn huma sanzjoni ġodda ekonomiċi illi aħna għandna f'moħħna eh, inwetqu, mux nistennew biex nirreaġixxu għal mossa tiegħu. Irridu namlu aħna l-kontra, irridu niddeċiedu bil- Eh, bil eh, kunsell bil Ewropew bi proposti ta' Tusku Logherini eh, il sanzjoni ġodda u najdu li Russja li dawn il sanzjoni se jkunu realtà jekk da jekk titkompla din l-aggressjoni jekk jissir eh, permanenti eh, anki kontra eh, l-Krimea u kontra l-Istat tal-Ukrajna. Grazzi. <clears throat> Grazzi, issa fisem il gue eh, sur Papa Dimulis. Grazzi, President. Il-grupp tal-Euro se jagħti attenzjoni l-kwestjoniet eh, tal- eh, gvern Greċa. U dana se jirrifletti anki kif l-Eurozona għandha intenzjoni t-reagġiċi għal dawn il-problema f'dawn l snin rajna li l-investimenti tnaqsu stanjazzjoni ekonomika, deflazzjoni u anki il-periklu li kunem recessjoni oħra u zida fil-għatu eh, fil-faqar. U dan qed jaffetwa l-Eurozona kollha. Fil-istudju McKinsey naraw li f'dawn l-aħħar snin id-dejn pubbliku żdiet Eh, fil-zona euro. 15 eh, membri għandhom djun iktar olin minn dik tal-minimu tal-trattati. Hemm 17 eh, il-pajis li għandhom iktar minn 100% dejn u l-ikbar zieda fid-dejn hija dik tal-Irlanda 172%, 103% għal Greċa u 100% għal Portugal u 72% għal Ispanja. U dawn huma il-pajjiżi foqra eh, eh, eh, li rridu nifmu, rridu nifmuhom. Rridu nadru, nadru magħhom. Iri aħna kontenti naraw li dibattitu fuq il-Greċa għandu ton differenti u mux l-aggressività li kienem minnaħa tal-ġermaniżi xifti ġranet ilu li rridu li ikollhom vendetta kontra il-Grigi li votaw kontra l-interessi tagħhom fil-elezzjonijiet. Ċifti ġranet ilu Sur Juncker eh, tkellem qoddim l-Ekosok u il-President tal-Kummissjoni inti għatemmek illi l-istruzzjonijiet Ewropej eh, l-azzjoni tagħhom kienet inaċċettabbli lejn il-Grigi u inti insultajtom u il-programm ġi implementat b'mod zbaljat. Dak illi ġi deċis fl-Euro Group jati ftit żmien lil grigi u dan jfisser illi jom iktar nifs u jista' jfisser ukoll li regoli se jiġu rispettati u li se tiġi rispettata anki demokrazija. U r-riżultati tal-elezzjoni juru illi forsi u ma forsi għamlu zbal u anzi aħna għamilna zbal u forsi hemm xi ħaġa li rridu nbidlu aħna nirrispettaw l-impenji tagħna nirrispettaw is solidarieta biex niġildu kontra e, il-korruzzjoni u l-evażjoni e, fiskali aħna tlabna assistenza u l-gvernijiet ta' qabilna ma dan aħna xtaqna li l-investiment ta' Juncker ikollhom e, e iktar fondi u li daw jaslu lejn il-pajjiżi li iktar għandhom bżonn għax għandhom l-ikbar rati ta' qat. U naturalment hemm bżonn anki nużaw il-flessibilità e, fil-patta stabilità kien hemm kommissarju li qal li dan huwa patt idiota ma rridu naraw li rridu nirrispettaw f'kull każ. U issa nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-Ukrajna. Il-ftejm ta' paċi u ħaġa żgħira u ftejm żgħir li eh, jista' jmut fuq nifsu. U aħna però rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex insaħħu dawn l-isforzi lejn il-paċi. Meta niġu għal ġlida kontra terrorizmu, Iridu nuru solidarietà l-ċittadini tal-Franċa u tal-Ġanimarka, eh, però jena kontent anki nisma illi Juncker għal illi maridux namlu l-istess balji li għamlu l-Amerika fl-2001. Grazzi ħafna, u issa nisema Ant Lamberts fisem il-ħodor. Grazzi ħafna, President, jħan nitkellem fuq il-Greċa, principalment. Il-kwistjonija, aħna għanna bżon ta' dan id-dram il ilu għaddej erba ġimat issa dan id-dram tal-gvern Grik biex niprovaw naraw jekk il-programm eh, ta' qabel u xaddej għadu xaddej jew jekk nifmux jekk il-pajis u ix sejjer lejn il-falliment jew le għabbażi tal-proposti li saru minnaħa tal-ECB jew jekk aħniex fil-gwerra attiva fil-fatt dana eh, eh, kienem approċ ta' ossessjoni eh, minn naħa ta' ċerti pajizi, ħafna qalu li l-Greċa tritħallas flok ma najdu li l-Greċa għanda toħroġ mill-krizi li għeda fiha. Il-Ministru tal-Finanzi il Sur Xojble, issa qed jgħid illi nistaw naprovaw, eh, però huwa eh, tkellem kontra Greċja tliet darbit. Issa fl-aħħar eh, iridu nużaw is-sitwazzjoni biex insibu ftehim bejn il-Grigi u il-partners. Iridu però eh, l-ewwel net namlu dejn sostenibbli fl-ebda l-ebda pajis qatt qabel mar nexxielu jonfoq tant parti mill-GDP biex jifinanzja l-dejn tiegħu. Assolutament mhuwiex possibbli, ridu niżguraw illi eh, inqas mill-erba u nofs fil-mija jew tlita fil-mija jekk insibu arranġamenti oħrajn. U mbagħad it-tieni punt u ninsisti fuq da l-Gvern Grik għandu jkun iktar affidabbli fil-promessi tagħhom mill Eh, minn dak li kien il-gvern ta' qabilhom tal-PASAW jew tal-IPP. E, irridu nagħmlu verament progress biex naqirdu tax havens fil-Greċja u dana biex niksbuh eh, l-Ewropa trid tagħti l-esperjenza tagħha bħal maġara fli moddi ma' pajjiżi bħal l-Svizzera. Eh, nistaw dawn id-djun nistaw nejnu situazzjoni, rridu nizguraw illi il-Greċa timxi lejn nizvilup sostenibli billi ninsistu fuq il-prioritajt tal-Kummissjoni, investimenti strateġiċi. Tistaw timmaġinaw per eżempju li l-Greċa tista' sir esportatur net tal-enerġija peress li għandhom assi enerġetiċi u dana jista' jgħin l-ekonomija grega u anki il-fornitura tal-enerġija fl-Europa nistaw nifukaw uh, fuq din it-transizjoni lejn enerġija ġdida fil-Greċa. U interess taħat hawnhekk nippruvaw nimminaw il suċċess ta' dan il-gvern Grik ġdid għalix jekk ifallixi dan il-gvern, allora f'dan il kas ifisser illi il-populisti anti-Ewropej se jirbħu dejjem. Grazzi Sur Lambert, sissa, fissem li FDD natal. Anki jinsa nitkellem fuq il-Greċa għallu u jina nishtiq nitkellem fuq il-president tal-grupp għal e, illi idkom għandkom zballjek e, elezzjoni waħda tista' tbiddel il-pożizzjoni tagħna. U imma x'jaħsbu il-fanatiċi tal-Euro fuq id-demokrazija. Intkom edin tfarku għad-demokrazija. Intkom ippermettejtu l-Greċa titħor fl-Euro. Intkom neħejtu il-Prim Ministru elett demokratikament meta offra illi joħroġ preferendum imponejtu austerità biex twassal dawn in-nies u issa għadkom edin anki tafsu dan il-pajis eh, il id-demokrazija u sovranità tal-Greċja miex tagħkom. Il-Grigi sofrew ħafna il-forzi tal-demokrazija fil-Greċja bħalissa għedin iġildu kontra l-forzi antidemokratiċi tal-Unjoni Ewropea u jena l parlament nitlob eh, jekk dawn eh, eh, u miex sej komplux jiġildu, intkom ċamru il-kwim u iġildu u invokaw il-kuraċ tal- ta' minn ġi Iċċedux, intkom il-difensuri ta' demokrazija, inti intkom il-pajis ta' Aristotli, ta' Platu, eh, ta' Platone, u inti intkom bil ta' kom tistaw tatu eżempju l-inna l-koll. Waqt għabgħu Le Pen. Eh, Signora Le Pen, jikaxbok. il-gvern ta' pers nata għazla sempliċi tal-grupp tal-Euro wara li reġa ġelet biex ħarsu lejn il-politika dizastruża tal-Trojka. Dawna se jibqaw fil-politika ta' Trojka tant ristretta jew se jġaw jistabilixu l-indipendenza monetarja li jibidlu il-politika tagħhom. Is-sitwazzjoni fi Brussel juri li l-Sipras tradixa il- il-wedit tagħhom. Sfortunatament, dan il-gvern bil-fors se jispiċċa eh, eh, mhux popolari. L-Ewropej kollha li qed jaraw dan l-episodju Grek indunaw x'inhuma il-problemi fl-Ewropa fil demokrazija u fil-prosperità. Issa irridu jieħdu eh, Franza toħroġ mill dittatorija tal-Ewro u jieġajati l-budget lura lill- Eh, il-kontroll tal-budget u l-frontiera lil Franza u bekk inneħħu l-austerità u l-qat. għal Pepe issa sur la massori kħedbok. Grazie ħafna, President. Fisem il-delegazzjoni franċiża tal-PPE. Jiena kuntent ħafna illi inti fakajt fuq il-ġlida kontra terrorizmu, aħna tkellimna dwar wara l-attakki fil-Pariġi fl-Alġeġja ġdida li ġirat fil-Copenhagen rajna il-bżon ta' azzjoni komuni. Għanna nġildu kontra dan flimkien imkien għanna naħdmu fuq dan flimkien għax din ħaġa illi jettedet lilna kol. Għawnek għed nitkellmu dwar il-terrorizmu internazjonali, Signora Le Pen, kella interess fil-Greċa, dan huwa importanti ħafna, iżda jiena se interess fi Franza illi hija importanti wkoll. Eh, Sir President, inti tkellim dwar Franza. id darba, sfortunatament, Franza ma narax l-impenji solenni tagħha. Komissarju. Issa waqt ta' sorveljanza rinforzata Eh, Franza se tiġi kontrollata anki iżjed minn Greċa għax il-gvern Grek ingħata sitt xhur iżda aħna se jkollna tliet xhur biex eh, infadlu iżjed din is-sena u biex nsibu eh, riformi speċifiċi fejn se nifrankaw 16 biljun euro fil-2015 fil-2016 grazzi lill-Ewropa. Grazzi tal-li obbligaw l-gvern li m'għandux ehm, maġġoranza li biex twetta ir biex iwettaq ir-riformi li pajjiż għandu bżonn. Issa, fisem l-SUD u l-Sir Fleckenstein jkerġbok. Kollegi, Sir President, l-aħħar laqa informali tal-kapitalistatu tal-gvernijiet seħ ftizijat wara l iftajim ġi firmat f'Minsk. Minn dak iż-żmien is-sitwazzjoni fil-vant tal-Ukrajina daret tal-aħjar ftit, iżda ma tistax titkellem dwar id-dħul fis seħ tal-laqa tal-ftejjem ta' Minsk. Nasab is Verhofstadt għandu raġun, ma nix nibqaw għal dak li jiġri, għanna inkunu iżjed ċari minn qabel dwar dak li se jseħħ. Jekk se jkunem ksur kontinwu tal-prinċipji maqbula fil-Minsk u dawna ma jiġux eh, implementati. Għanna nifokaw kol fuq dak li jista jiġri jekk il-gvern russu għamel xaħġa ħaġa differenti minn dak li għażel li għamlu. Situazzjoni eh, f'Ukrajna tfisser li għandna bżonn ta' strateġija ċara, il-bażi tan-negozjati tagħna għandu jkun laqda u li nistgħu noqogħdu fuqhom. Fuqa għanna nitkellmu biċ-ċar, b'sanzjonijiet ċari minn qabel. Biex kulħadd jista' jifhimhom biċ-ċar, speċjalment dawk li ma jridux soluzzjoni militari u ma jemnux illi il-forniment tal-armi hija r risposta fil tal-applikazzjoni ta' sanzjonijiet ehm, jaqbel illi nu jekk jekk il-membri parlamentari russi li edin fuq dik il-lista għadhom għandhom jibqaw emmek għax għandu kun hemm dialogu issa il-Isru Lukaj Kirchbach. Sur President, Greċa. Talbet tal-estensjoni, tal-self bitra. Iza situazzjoni issa i fil-Greċa hija waħda diffiċli. Għax ġiet rifjutata jiena rajt litra grega u kien hemm xi affarijiet neqsin, ċifri pereżempju. Xbiħseba tfaddal permessa din il-proposta nafu kemm se jiswaw il-proposta ta' Sfiriza Issa ma nafux eh, x'inhu ma d-dikjarazzjoni tal-intenzjoni fil-flittra, eh, jgħidilna tajdilna li se jkun aħjar għal mini ħala 16. Issa kemm se jiġbor flus dan? Eh, se jkun hemm riformi, iżda dan xi fisser fil-gwad tal-Euros. Kif il-sistema ta' pensjoniet fil-Greċa se timbidel. Iżda tana xej fisser finanzjarment. Inti qed li Greċja ma tatniex il-ċifri fil-fatt. Issa, issa l-Albrecht jekk jogħġbok għal-ħodor. Grazzi ħafna. President, eh, Aziz President, Aziz kollegi, fil-gwar tal-PNR u l-informazzjoni ta' PNR u il-ħasna ta' dawn il-rekords tal-passiġġiera u għacħar illi fil-ħarifa tal-2013 il-Parlament Ewropew ċaħtet din il-proposta għabbażi ta' ta' sproporzjonalità. Il-rapporter issa eh, reġa trat il-proposta għoddima eh, ma bida xej fiha u l-Parlament jista' jispiċċa jivvota favur. Iżda l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dan l-aħħar iddeċidiet li l-Parlament kellu raġun u illi il-reġistrazzjoni tal-informazzjoni personali ma taqbilx eh, mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Bekk insejjaħ lil kulħadd biex nizguraw illi kull proposta firgward tal-ħazna tal-informazzjoni personali għandha taqbel mal-regoli eh, eh, tal-Unjoni Ewropea issa firgward tal eftd is-Sinjura Begge. Grazie, Signor Presidente Grazzi, Sur President. Fil-laqa reċenti tagħhom il-kapijiet ta' gvern tkellmu dwar il-ġejjieni tal-Greċja, ma jista' jkun li ħadd jara l-problema u min jekk mhux il-Griegi irridu jiddeċidu dwar il-futur tal-pajjiż tagħhom stess. Imma xorta waħda ninsabuha biex nidiskutu biex niddiskutuhom. E, ġifiri jridu jħallu fidejn Bruxelles u il-Berlin jew Pariġi. Il-pajjiżi għandhom il-sovranità hija vera l-Ewropa tibbażata fuq dan. Imma meta id-destin ta' poplu sħiħ jinsab fidejn ta' xi ħadd ieħor, forsi għamilna xi żball. U sa dan it-tant il-Prim Ministru Greek Spiris ċeda l-aspettattivi tiegħu ġie mafeċ minn Ġermanja li ridet tikkastiga wieħed biex tgħidu kalmija oħra. Min huma Merkel u Juncker biex jiddeċidu għal-Griegi bli dritt jużaw l austerità biex eh, jaqtaw saqaj popli sħaħ. Kif jista' jkun li dejn ta' 175% tal-GDP jitħallas permezz ta' tuħu sagrifiċi? dawn huma l-mistoqsijiet li nridu nifferċaw għax il-kriżi tal-Greċċa mhijiex Griega imma Ewropea mhijiex ekonomika ma' politika hija l-kriżi ta' pajjiż żgħir Ewropew li għandu l-GDP ta' reġun Taljan jew Franċix li tista' tiġi salvata f'mument hija hija kriżi ta' Ewropa dajfa u vidjakka fejn il-politiċi tħarsu biss lejn il-punta ta' mneħerom, ġifiri l-orizzont nazzjonali. Il-kriżi fl-Ewropa miex nuqqas ta' likwidità jew ta' fiduċa imma nuqqas ta' statisti u għalhekk mhux għal din mhux qed insib soluzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa? Uh, Sir Zarjanopoulos, il-grupp il-ftejm tal-Eurogrupp mal-gvern jestendi għal sorveljanza ta' trojka u koll taħt isem differenti l-Unjoni Ewropea sissa ma bidlet xej kollum kwe negozjati mal-Unjoni Ewropea iwassal għal inkwiet aħna se konna nkomplu nħalsu dejn, se nkomplu bil-privatizzazzjonijiet, billi bitnaqis tal-pagi u jkonna l-awserita. Sipi ta' sej. Ikun jista' jibidel is-sitwazzjoni biss jekk eh, jiġi jkollu ehm, permess biex jibidel is-sitwazzjoni. Eh, ħadd ma' fem is-sitwazzjoni nis għandhom l-nis tana l-poplu tana għandu id-dinjità tagħhom se jibqaw sodi se se nisimaw il-ġimgħa se jieġi fil-protesta li organizzata mill-Partit Komunista fil greċa Issa Sur Gonzales Pons għal PPA Kirchbock. Grazzi, Sur President. Il-rizoluzzjoni ta' miżuri kontra il-terrorizmi ġew approvati minn pratikament il-gruppi kollha politiċi u l-istqarrija kontra terrorizmu li ħarġet mill-aħħar laqgħa tal-Kunsill juruna b'mod ċar li mixin fid-direzzjoni tajba. Fi Spanja wkoll nexxinna neħu ftehim kontra terrorizmu bejn il-Partit tal-Gvern u l-Partit tal-Oppożizzjoni, il-Partit Soċjalista issa ninsabu f'direzzjoni tajba għalhekk imma ma nistgħux nieqfu fil-paroli biss, hemm bżonn li eh, laqda li jurejna fit tliet istituzzjonijiet u li rajna anka f'dan il-Parlament issa naqilbhom fatti. Ejja nibdew minn dawk li aħna responsabbli direttament ta' għalihom, ġifiri l-approvazzjoni ta' PNR Ewropew li jippermettilna li nikkontrollaw ċaqliq tal-ġelida barranin eh, b'mod attent ħafna, partikolarment bat eh, brispett għad drittijiet tal-bniedem u dan kollu jiddependi minna. Ma nridux ninsew ukoll li dak kollu li jsir fil-ġrida kontra terrorizmu irrit trid dejjem iżomm moħħal il-vittmi, jiena nixtieq nagħlaq billi nżid li l-pajjiżi qed nirrepreżentaw hekk pajjiżi Spanja eh, jappoġġa Unjoni tal-Enerġija Reali. Spanja u eh, il-Portugal dejjem ridu jżidu l-konnessjonijiet mal-Ewropa u issa l-Ewropa wkoll jixtiequ li jżidu l-konnessjonijiet eh, elettroniċi mal-Ewropa l-Portugal. Ħadd fl-Ewropa ma jista' jkun gżira tal-enerġija. Imma Fil-fatt, eh, fl-Europa ħadd ma jista' jkun gżira ta' kwalunkwe mod u Greċċa hija eżempju ta' dan ukoll. Grazzi. Grazzi għal sentis ħafna e Sir President. Eh, Ftejn provizorju f'Greċa hija nilqawa iżda mhix l-aħħar soluzzjoni, iżda hija biss il-bidu ta' fażi ġdida, fażi li għandha tkun differenti Greċa tiġi maħnuqa mill-programmi ta' ġustament li kienu eċessivi l-impatt fuq l-ekonomija, l-xogħol u l-investimenti u fuq il-fiduċa erdu in erdet. Kif int għal Mr. Jean-Claude Juncker, grazzi tal-li eh, eh, għaraf dan il-punt, fil-Greċa riformi għandhom jitwet u għandu jisiru u l-izbalji għandhom jiġi korretti. Iza għanna bżon ta' bżejt flessibilita' spazju fil-budget biex dan jisir. Memx dubju l-lum illi it-tezi assurda ta' austerità ma tistax eh, eh, ma tistax tibqa' ħajja fil-gwad tal-evidenza qudiema għandna imbidlu l-aġenda għandna nużu dan din il-forza biex naħolqu eh, direzzjoni differenti u u l-użu u xi wirjiet ta' seta hija dan huwa approċċ ħażin. L-uniku mod huwa li nadattaw il-miżuri għal bażi tar-riżultati li l-pajjiż jara. Mela l-grupp tal-Lizjar. Signora eh, Stevens, jekħeġbok. Grazie ħafna. Kollegi, Mela, nixtieq nressaq xi sejħiet fil-qasir li l-kollegi tiegħi tal il-kollegi tiegħi il-membri tal-Parlament Ewropew biex jieħdu approċċ kostruttiv għal rapport ta' Sur Kirkhop eh, għada biex imwarbu d-dogmas u biex nafsu fuq dan ir-rapport u nresqu l qudiem Nixtieq nsejjaħ il-Kummissjoni Ewropea biex tipproduċi eh, li gwida operazzjonali kemm jista' jkun malajr fil-gwar tal-indikaturi komuni tar-riskju fil gwart ta' iżjed kontrolli fuq il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea eh, fuq il-frontiera esterni. Ehm, Umbat insejaq l-Istati membri biex ikollhom iżjed fiduċa f'xulxin. U biex ikollhom iżjed skambju ta' informazzjoni iżjed intensivi u jaħdmu mod operazzjonali permezz tal-Europol jiena fl aħħar ngħid li qed nistenna ħerqana għal verżjonijiet riveduti tal- tal-istrateġija ta' sigurezza interna li se tasal fl-April għax l-Europa tista' tfisser valur misjut frikwat tal-ġlida kontra terrorizmu. Grazzi, Signora Stevens, issa għal-grupp ta' EFDD sur Lindgren Kirchbock. Grazzi ħafna. Grazzi. Jina nibqa' nsaqsi l-istess mis-soqsijiet Issa se nkompli l-istess, eh, se nkompli insaqsijom. X'qed tagħmlu fil-Kunsill Ewropew? Intkom tirrappreżentaw 500 miljun ċittadin Ewropew. Dana ma votawx għalikom. Minkejja da kollu tistgħu tiddeċiedu dak li se jiġri f'ħajjithom. Tiddeċiedu dwar it-tnaqqis fil-salarji, fil-pensjonijiet. Fil bat għanna il-nis li jaħnu fil-bank, il-bankiera li jieħdu iżjed bonuses u pensjoniet tal-ħajja għax jieħdu deċiżjonijiet zbaljati. Nixtieq insaqsikom dan se tiqfu milli tagħmlu hekk jew le. Se se se dan il-privileġġi meta toħolġu mill-ħaġrit tagħkom għal dana qed jiġi kollha mill-ħlas tal ċitalini il-ċittadini qed iħallsu jsur fil-imskiek jogħġbok issa tal-ennaj. Grazzi ħafna. Għal darboħra, qed nieħdu l-impressjoni f'dan dibattitu li s-sitwazzjoni qed iddur allar minn kunsill għal ieħor. U dejjem teħu l-impressjoni li ninsabu f'xi Titanic, eh, illi fejn l-ilma dieħel minn kull imkien U l-Europa ma tista' tagħmel xejn dwar dwar dan it-tereq u għandek l-ilma sa sa sa u sa widnejhom. Għandek il-qat enormi l-lowro mhix soda u s-sitwazzjoni fil-Greċċa. Dawk li qed jieħdu dan deċiżjonijiet jafu li l-flejjes diġà ntilfu hemm nuqqas kbir fl-Ewropa Dan huwa wis regolament, wis sorveljanza. Kull min u ċittadin deċenti li jixtieq jara futur għal kontinent tagħna irrid jieġa lura għal livell nazzjonali u l-sim tat-tassetat bħala stat sovran mingħajr dan il-wis ċentralizzazzjoni. Grazzi. Issa l-TBE, Sir Rangel, jek Grazzi ħafna. Sir President. Mela, nishti eh, nilqa l-President tal-Konsilju tal-Komissjoni, nishti najt prosit li l-om għall-rizultati u għall dak kollu li ġabu maħħom f'dan il-Konsilju informali, specialment fil-gwad tal-lowlet fil-gwad tal-terrorizmu għamilna progress reali fl-istess waqt, garanti xejna il-word ta' Schengen tagħna dan huwa fondamentali tagħna u anki il-libertà tal-moviment. Umbat, il fl Ovvjament għad fadal ħafna inċertezza u għad fadal ħafna x'namlu. Iżda fil-gwad tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-gwad tal-Greċa ħafna progressar. Nemnu illi dan huwa ftehim raġonevoli u raġonevoli għax il-gvern Grek fem illi biex ikollhom il-solidarjetà u um, approċċ konġunt għas soluzzjoni ta' problemi tagħhom iridu jkunu fuq l-istess livell bħal pajjiżi oħra u iżommu regoli f'posthom. Huma femu dan femu dan il-punt. U bekk aħna ninsabu fażi fejn qed nikkonkludu dan il-proċess u se jkun hemm iżjed garanziji li se jiġu provduti fil-matul ix-xhur li ġejjin iżda hemm xi tama hemm naqra tama li qed jintwera għal budget u għal progress fl-Unjoni Ewropea. Nasab li għamilna progress tajjeb lejn soluzzjoni u dan għajatina t-tama għal grupp tal-SND il-Sinjura Ortega Jekjoġbok. Jotova, grazie ħafna. President, jiena nixtieq nitkellem dwar il-miżuri kontra terrorizmu. Isna m'għandniex analiżi fil-fond mill-Kummissjoni Ewropea. U għandna bżonna issa la darba se nadottaw strateġija ġdida fil-qasam tas-sigurtà. Għanna nkunu nafu wkoll sal punt l-istati membri se qed jaħdmu b'mod effettiv mal-Interpol u l-Europol għandna bżonn ta' solidarjetà, għandna bżonn ta' ftehim eh, komuni fir-rigward tal-ġlieda kontra terrorizmu. Is-sistema ta' Schengen m'għandix titneħħa għandha tiġi ħjar, aħjar, għandha tissaħħaħ il-Bulgarija tista' f'dej il-Greċa u il-Turkija u dawn il-frontiera għandhom bżon ta' poċ appoġġ għax għandna ġellida barranin li qed jużaw dawn il-frontieri għandna għanna bżon ta' sigurezza fl-aeroport. U għanna iżjed pressjoni tal-immigrazzjoni l-Bulgarija mandiġ tkun ta' buffer zone li t-garantixi l-sigurezza ta' stati membri oħra m'għandix iżomt barra il-żona ta' Schengen. negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet juruna li L-Unjoni Ewropea tagħmel dak li tixtieq Ġermanja u l-ħbiba tagħha li interess fil-tkabbir ekonomiku tal-poplu tagħha u tal-pajjiżi tagħha. Iżda minkejja dak kollha qed isegwi dak kollu li tajt il-Ġermanja. Mhix koinċidenza li skont studju tal-London School of Economics um, ir-rati ta' interessi tal-self fil-Ġermanja ġabru 80 biljun għall-istat u n-nis laqsja fuq dan u bekk għanna nwaqfu darba dejjem dan l-isfruttament. L-Unjoni Ewropea miex ta' ftit pajjiżi biss, il-gvern Ġermaniż għandu jonora l-impenji tiegħu l-ewwel un mbagħad jgħallem lill-oħrajn Greċa għanda dritt li il-reparazzjoni tal-gwerra jitħalsu. Issa e, sur karas. Baj un skun kibu un. Signori. In-nis fil-gallerija jek kont paċbċux, ma tistawx tpaċbċu. President, signori, jena ma naħsibx li huwa ta' sodisfazzjon li dawn is-suġġetti kollha terrorizmu, l-azil, l-Ukrajina, eccetera? Irridu nippruvaw nkopru dan kollu f'minuta u nofs u nagħmlu wkoll xi proposti għal ġejjieni. Għalhekk. L-ebda suġġett ma nistgħu naraw f'iżolament. Kollox jaffettwa lill-Ewropa kollha dawn huma l-problemi tagħna mhux il-problemi ta' ħaddieħor. u il-kawza u l-nija ta' dawn il-problemi kollha hija il-ksur tal-liġi Ewropew internazzjonali u nkella il-ksur tal-valuri komuni. U jiena naħseb li t-tweġiba tagħna għandha tkun li naħsbu dwar kif għanna nsibu t-tweġiba għal dawn il-ksur tal-liġi u dan dejjem bażi tal-qafas legali tagħna. U mux li nsibu risposta li ħatwassal għal bidla fil-liġi tagħna jew fil-qafas legali tagħna, dak li hemm bżonn nassiguraw huwa li l-oqsfa jipprovdu l-kredibilità li aħna għandna bżonn meta nkunu qegħdin nippreżentaw soluzzjoni. Fil-Greċja l-Prim Ministru wara ftejim eh, ftejim għabbażi tal-qafas legali tagħna Dan ifisser li aħna irbaħna battalja ma marbaħniex il-gwerra, ma ma nistax nemmen li dan qed jintqan, mhuwiex aċċettabbli li hu qed jippreżenta jew kella jippreżenta l sur Schäuble bħala uffiċjal fil-Wehrmacht. U il-President jaqtalu l-kelma li kellim. Issa fisem il-grupp SND is-Sinjura Kienge. Sur President, Hemm bżonn li ngħinu nappoġġaw b'mod ikkoordinat l-impenn tal-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja li huma impenjati fil-ġlida kontra t-terrorizmu nifavorixxu l-proċess ta' paċifikazzjoni. Aħna qegħdin nagħmlu dan biex inħarsu kull persuna, aħna stess, is-sigurtà tagħna, s-soċjetà tagħna, kif ukoll il-prinċipji. Approċċ globali fil-ġlida kontra it-terrorizmu. Dan, sur President, ma jistax jillimitana għal konflitti l-aktar viċin bħal dawk tal-Libja, imma bżonn nistendu l-azzjoni tagħna b'mod koordinat sabiex ninkludu in-netwerk kollu kemmu tat-terror fuq livell internazzjonali. Fl-Afrika subsaharjana, il-Nigeria ta' tramuntana, tramuntana ta' Nigeria spiċċat eh, f'tħarbit sħiħ meħabba l-Boko Haram u isna nsejnija U għanna l-istess situazzjoni eh, fil-Libja u fil-Vant nofsani, ma nistawx nibqaw eh, bidejna fuq zaqna u nibqaw ninjoraw il-barbaritajiet. Isiru fejn isiru dawn. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma fisem il-PPE, is-Sinjura Swiċċa. Grazzi ħafna, Sur President. Jena etniħu gost li etnara li qed etnaraw għawek rappresentati it-tlet istituzzjonijiet permess tal-presidenti tagħhom. Jena etniħu gost nara wkoll li nixxinna niksbu l-unanimità bejn dawn l-istituzzjonijiet għal dik li hija l-ġrida kontra it-terrorizmu. Irridu nassiguraw li id-drittijiet tal-bniedem u il-ħajjiet tal-bnedmin jiġu mħarsa u din hija xi ħaġa li semmit mod ċar ħafna fl-aħħar kunsil tal kapiet ta' Statu Gvern bżonn inħarsu il-ħajjiet tal-bniedem. Fuq l ukrajina l-Greċja u l-punti l-oħra. Dawn huwa t-tieni grupp ta' spunti hemm ukoll li jemju l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kif ukoll il-pjan ta' investiment l-ewwel grupp ta' suġġetti kienu problemi u t-tieni grupp ta' suġġetti kienu soluzzjonijiet għal dawk il-problemi. Għalhekk jiena nixtieq ninsisti li Eh, li jemmiju tiġi appoġġata minn Unjoni tal-Enerġija sabiex inkunu nistaw insolvu il-problemi li qegħdin li qiegħda tiffaċċa l-Unjoni Ewropea kollha kemm Biex ma nsemmux il-grigal tal-Ukrajina imma wkoll il-problemi ta' migrazzjoni u tal-frontieri dawn il-problemi kollha irridu nittrattawhom. ħaġa tajba li aħna rnexxinna niksbu l-unanimità bejn il-pajjiżi differenti, iżda issa wasal iż-żmien li insolvu dawn il-kwistjonijiet kif suppost. Grazzi ħafna lill presidenti tal-li kienu għaw preżenti llum biex jiddiskutu dawn il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sur Morel għall-SND. Sur President, Jina naħseb li ħaġa pozittiva ħafna li għawek għaw ħafna persuni, kollegi fil- fl-awla li qegħdin tennu l-appoġġ għal gvern il-Grik il-ġdid u permezz tal-gvern il-poplu Grik li ilu jbati f'dawn l-aħħar snin. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa li saħħinna qalbna. Għaliex Eh, dak li qalu il-mexxejja wara l kunsill partikolarment dawk konservativi ħafna minnhom ħasbu li il-poplu Grek ivvotaw għal għal partit il-ħażin imma l-dmir tagħna bħala Ewropej huwa li ngħinuhom eh, li ngħinuhom. Ovvjament irridu jerġgħu ristrutturaw dejn li ma kienx sostenibbli u l-Greċja għandha bżonn issolvi l-problema tal-finanzi pubbliċi tagħha sabiex ikollha l-tkabbir ekonomiku. U din hija xi ħaġa importanti ħafna li xjiena verament Ewropew Jiena favur l-Ewropa u tkun ħasra jekk id-demokrazija tieqa fejn spiċċa trattat. Aħna bżonn nassiguraw li l-Ewropa ma tidirx biss bħala istituzzjoni li moħħa biex ixxekkel l-affarijiet. Għal PPE issa l-Onorevoli Zver, Sur President, fl-aħħar laqa informali tal-Kunsill, Din kienet laqa importanti ħafna u għed mir-riżultati li ħarġu minn din il-laqa kien li il-grupp ta' Newro approva il-pjanijiet ta' riforma l-ġodda tal-Gvern Grek. Jien qed nittama li Tsipras ħajkompli implementa il-riformi li konsolida l-budget u li il-Greċa ħatħallas lura dak li aħna tajnijom. Il-Greċja diġana ta' ħafna riformi ta' ħafna l-aħħar snin, il-Greċja tħallas inqas meta mqabbel mal-GDP, meta mqabbel ma' Slovenja u xaħat ieħor, jiena naħseb li diġà tajnihom biżejjed laxk. It-teddida ta' Grexit, ġifieri l-ħruġ tal-Greċja, ma ħadmitx. U probabbilment għasli kieku għax ma kienx ħajkun hemm xi katastrofi l-grupp tal-euro issa l-lum il-ġurnata huwa b'saħħtu ħafna rridu nikkonsidraw din u riċentement ksibna erba' membri ġodda. Issa, il-Sinjura Benova, grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma, sur President, President tal-Komissjoni, l-Unjoni Ewropea tinsab fuq il-xifer eh, ta' situazzjoni diffiċli ħafna. L-avvenimenti traġiċi riċenti fid danimarka fi Franza, ma kariski li jesistu għawek fil-Belġu, dan waslu wasluna situazzjoni fejn aħna irridu niddeċidu xinu ma l-għanijiet tana b'attenzjoni akbar u naraw kif ħan niksbuhom fil-ġlida ta' terrorizmu. Jina ma narax għalfej għanna npoġġu pressjoni addizzjonali biex ikun hemm fuq il-PNR, anzi il-Parlament Ewropew jgħataw biex ħares l-interessi tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Isek permetti ħan ikkummenta fuq is-sitwazzjoni tal-Greċja, kollegi. Ħadd minna ma jixtieq ikun fil-post tal-politiċi Griegi, is-sitwazzjoni hija verament waħda diffiċli u jiena iżda xorta waħda rrit nitlob lil politiċi gregi għall-istess solidarjetà li ġiet mitluba minn għandna. Per eżempju, Fi Slovakkja hemm aktar minn 60% tal-poplu li jaqla inqas minn 500 euro. euro. Aħna eh, konna tlabna solidarjetà u ġi mitlub lilna solidarjetà u aħna nitolbu li jkun hemm l-istess solidarjetà mill-Gvern eh, Grieg. Grazzi ħafna issa fissem il-Kummissjoni il-President Juncker. President, kollegi, jina ħad fil-qosor Palma kien il-Kunsil Ewropew fit-12 ta' frar mela wieġeb għal xi mill-kummenti li saru, partikolarment il-kummenti fuq il-Kummissjoni. L-ewwel net nixtieq nifraħ lis-Sur Murel għaliex u bħala soċjalist Franċiż irnexxielu jgħid il-kontra ta' dak li il-gvern soċjalist qed jgħid jum wara liħor u nixtieq nifraħlu wkoll għal x'għandu sens ta' umorizmu għax beda billi qal li qegħdin ħafna nies hawnhekk ipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Daw taħseb li huma ħafna dan nies verament għandek sens tal-umorizmu. Tilet net, ħanajtlu wkoll kif ukoll mhux lilu biss imma ħanajt l-oħrajn, li qatt ma qed li l-elezzjonijiet ħajkunu avveniment neutrali, jena qed xi ħaġa li hija sempliċement sens komun, iġifiri li r-riżultati elettorali, r-riżultati tal-elezzjonijiet mhumiex ħajbidlu trattat. Il-Greċja ħadet deċiżjoni sovrana u jiena nirrispetta l-espressjoni tal-rida tal-poplu fil-Greċja. Iżda l-Greċja u il-vot tal-Greċja ma fissirx li sempliċement minħabba Din l-espressjoni tal-votazzjoni eh, griga l-riżultat mhuwiex li ħanannullaw it-trattati. L-Awstrija ħat ivvota nhar il-ħadd, il-Finlandja ħat ivvota f'April, pajjiżi oħra ħajkollhom elezzjonijiet ukoll. Għalek inti taħseb li wara kull elezzjoni għanna noqogħdu niddubitaw ir-regoli tagħna u t-trattati tagħna nispiċċaw li irdu l-Ewropa jekk ikollna dawn it-tip ta' proposti għalek jekk jogħġbok tirġix tirripeti dak li qed għaliex inti qed grifika il sens komun. U jena naħseb li s-sens komun hija xaħġa ħaġa li għandna bżonn ħafna iżjed minna xi ħaġa li s-sens komun fil-fatt mhuwiex komun fl-Ewropa, komuni fl-Ewropa u fil-gruppi parlamentari. Reċentement kien hemm ħafna kritika lejn il-Kummissjoni il-ġurnalisti jitkellmu dwar xqalu l-gvernijiet. B'mod mhux offensiv. Aħna rrifjutajna li ninvolvu ruħna fid-dibattitu dwar il-Greċja. Il-Kummissjoni ta' qabel ġiet kritikata għaliex ma nvolvitx ruħa biżejjed fil-ġestjoni tal-affarijiet ekonomiċi u monetari, Issa il-Kummissjoni l-ġdida qed tiġi kritikata għax tieħu interess tieħu wis interess fil-munita waħdina. U l-proġett kollettiv ta' solidarjetà. Il-President il tal-Kummissjoni mandux il-vokazzjoni li jifret l-Ewropa, anzi li jaqqat l-Ewropa meta jkun hemm bżonn. U dan huwa lan tiegħi li niġġieldu kontra xi firda li jista' jkun hemm fl-Ewropa u għalhekk aħna minna dak li kellna nagħmlu. U li kieku ma minnix hekk, kieku ma kienx ikonna ftehim joqbil fuq il-Greċċa. U fil-fatt jiena moġobnix it-ton ta' dan id-dibattitu. In-nies jitkellmu dwar li xilom jieħdu dak li jridu għalfej għandhom jihdu dak li ma u mux ħadd ieħor. Il-punt dwar jekk kien il-Greċja li ħadet dak li jridet jew l-Ewropa, ma narax għalfej għanna noqogħdu nagħmlu dan it-tip ta' dibattitu ma jagħmilx sens. Fl-Ewropa min jirbaħ huwa dak li joħroġ b'soluzzjoni Ewropea u mhux soluzzjoni li iġġellet il-xulxin. U jiena naħseb li politikament ma jagħmilx sens li toqgħod titkellem fuq min ħajirbaħ jew min ħatgħaddi tiegħu ħadd ma jrid jagħmel hekk. L-approċċ Ewropew għandu jkun dak rebbieħ. Grazzi ħafna Sur Juncker, issa ħnaddi l-kelma lill-President Tusk. Grazzi ħafna Sur President, jien għandi żewġ kummenti fil-qosor. L-ewwel net. Fuq l-Ukrajina. Jiena naqbel bisħieħ ma dak li qal Giver Hofstadt li għandna bżonn ta' strateġija aktar proattiva. U jiena naqbel bisħiħ li laqda mhijiex xi ħaġa li tieħu post l-istrateġija. U jiena ċert li inti taf x'huma l-intenzjonijiet tiegħi meta nitkellmu dwar strateġija ġdida, ma naħsibx li għandek xi dubju dwar x'irid ngħid. Imma laqda ċertament hija l-ewwel u l-kundizzjoni ewlenija biex nagħmlu kwalunkwe ħaġa f'dan il-qasam. Aħna għandna bżonn ta' strateġija Iżda, minajr għaqda memx strateġija u ma nistawx nirnexxu. L-ewwel net? L-ewwel raġuni hija waħda prattika. L-azzjonijiet kollha li nieħdu, pereżempju, is-sanzjoni fil-Kunsill Ewropew jeħtieġu il-kunsens U għalek laqda mixi ideoloġija tija jew xi ħolma tija din hija kundizzjoni prattika biex nagħmlu kwalunkwe ħaġa. Imbagħad hemm it-tieni raġuni. Għalfej aħna dejjem nitkellmu dwar laqda u kemm hija importanti laqda lum il-ġurnata. Jiena nemmen u ma nasibx ħadd issorprendikom. Jiena nemmen Nwet mill-mirew l nina l-President Putin illum huwa li jifret l-Ewropa l-komunità tal-punent kollha kemmi. U dinja it-tieni raġuni għal-fejjena tant jien ossessjonat fuq l-aqda illum il-ġurnata fost l-istati membri kif ukoll fil-perspettiva aktar ġenerali. Jiġifieri fil-komunità tal-punent kollha kemmi, kollha kemmi. Aħna ċertament, anka waqt il-Kunsill Ewropew f'Marzu, irridu niddiskutu dwar l-istrateġija tagħna fil-prattika, iżda bżonn li niftakru li dan jagħmel sens biss jekk aħna nibqgħu maquda. Issa t-tieni kumment fuq il-Greċja. Din id-diskussjoni mhijiex dwar l-ideoloġija, mhijiex dwar xi gwerra kontra l-Greċja, Jina manħoss li il-Greċja u jaqalaw l-inkwiet il-ħin kollu, bot permanenti, għaxej. Din diskussjoni u negozjati fuq lajnuna. Il-Greċja palissa għandha bżonn lajnuna, għandhom bżonn il-flus. Mish ħaġa astratta u m'għandniex ħin. Negozjati huma bejn l-istati membri, bejn imsieħba, bejn ħbieb L-ewwel qarja pubblika li jiena smajt mill-Prim Ministru Sipras wara l-elezzjonijiet Grigi kienet li il-Greċa trid tibqa' membru taż-żona euro. It-tieni qarja kienet li għandhom bżonn għajnuna tagħna. Jiena ma smajtx proposti realistiċi ta' għajnuna għal Greċja mir russja jew miċ-Ċina? L-unika possibilità sabiex nejnu lil greċja hija li nikkoperaw bejn l-Istati membri taż-żona euro tal-Unjoni Ewropea kif ukoll eh, possibilment eh, l-istituzzjonijiet internazzjonali finanzjarji. U għalhekk għandna bżonn naħdmu flimkien u niġġieldu kontra dawn l-isforzi li qegħdin isiru biex jifirduna u jiena naħseb li din hija ħaġa ċara anka għaċ-ċittadini Gregina. M'għandix dubju li l-maġġoranza tagħhom jifmu mod tajjeb li aħna fl-Ewropa għandna bżonn ta' kooperazzjoni tajba u mhux niġġieldu bejnietna. Għalek jina minħabba din il-problema nitlob li nirrispettaw aktar li xuxin waqt din il-diskussjoni. Għalix aħna forsi nihdu għalina. U jekk namlu hekk il-proċess ikun ħafna iżjed diffiċli. U jina ċert li aħna lesti li eh, ikonna diskussjoni u mux li neħdu għalina. Grazzi. Vielen Dank, Herr Präsident des Rates, meine Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken. Grazie ħafna, President tal-Kunsil, Signori. Nishtiq nirringrazzjakom il-koll tal-li aċċettajtu il-restrizzjonijiet stretti fuq il-ħin li kelkom biex titkellmu, ma nix ċans għal proċedura catch di għaj illum għalix verament għanna xkil ta' ħin u għalek jiena nishtiq nitlop li eh, tifmuna għalix ma kenniex ċans laqqas għal blue cards u lanqas għal proċedura catch the eye. Mela, nista' nagħlaq din id-diskussjoni, grazzi.